Joġoba. Nadilak il-kelma. Skużani, Sinjar President, għataw ħafna nies diħlin ħirġin hawn mill-kamra, ħafna tpat speech, jisna għadin xi kafetterija. Naħseb hawnhekk għandna insult kontra l-ċittadini tagħna illi aħna jkollna nitkellmu f'dan it-tip ta' ambjent jekk joġbok ikkalma eh, l-atmosfera għaw ġew naraw illi ikunaw il-kwit laqas naf ma spiegata vot għaddejjien għalix għas it-tabella l-iskrin ma tjuri dan jekk nifmu xinkun qed jiġri unkunu nkunu nistgħu sew ikunu nistgħu eh, immexxu għax ma nista' nisma' u laqas nista' nara sew. Mbagħad inkompli. Signora Morvey, mela, għanerġaw eh, nibdew din is-sessjoni tana problemi tekniċi, nadilak il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi ħafna. Hawnhekk xtaqt nitkellem fuq l-integrazzjoni tal-suq eh, tax-xogħol u eh, l-mobilità li huwa wkoll eh, marbut mat-titlu tar-rapport, titlu eċċellenti hekk kif tajtu l-ewwel tajna. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar fl-Ewropa għandna il-possibilità, ser ikonna possibilità li eh, it-tobba u l-infermiera jkun jistgħu jċaqalqu minn posta liħor, nisolvu problemi ġol-Ungarija fir rigward ta' nuqqas ta' ħaddiema, il-pazjenti kun istanataw il-servizzi tas saħħa kif jixriq il-lom u fl-aħħar ehm, ikonna ċaqliqa tajba minnaħat tal-punent għall-Ungerija per eżempju. Imma ma naħsibx li ser ikun il-każ għax hawnhekk muxa nitkelmu fuq l-integrazzjoni tas-suq tax-xogħol jekk aħna ma nistawx jekk aħna ehm, Eh, il-jaw din il-ċaqliqa lejna ħa waħda biss, għaliex dan kun brain drain. Is-sur Mamikins. Grazzi ħafna, Sinjor President. Il-politika tax-xogħol hija importanti ħafna ja fil-qalba tal-Unjoni Ewropea u għalhekk il-ħsieb tal-possibilità ta' mobilità u anka tal-integrazzjoni ta' swieq tax-xogħol huma konċetti li nistgħu nilqgħu. Irridu naċċertaw illi meta persuna tmur taħdem f'pajjiż ieħor din tirċievi l-istess salarju irrilevanti min nazzjonalità tagħha. Tingħata l-istess salarju jew eh, bħal komplement tal-ħaddiema sabiex ma jkunx hemm diskriminazzjoni. U uh, f'dan ir-rapport dan il-punt ġie indirizzat. Il-portal Eures uh, en ħafna uh, en l-eluf ta' persuni dawk li ħadmu, dawk li xtiqu jsibu xogħol sabiex jiltaqgħu um, u għalhekk inħoss li lok fejn nista' nkomplu tejbu sistema permezz ta' riformi ulterjuri a jelentés az unión belüli mobilitás erőstését valamint egy magas foglalkoztatás. Grazzi ħafna hawnhekk qed nitkellmu fuq tisjih tal-mobilità fl-Unjoni Ewropea u nixtiequ li anke ntellaw il-rata ta' impjiegi jiena nħoss li dawn il-miri huma importanti ħafna u xtaqt inżid ukoll illi apparti dan irridu naħdmu wkoll favur il-tisħiħ tal-politika ta' koeżjoni u rridu naraw li jkun hemm reazzjoni kif mixti anka min-naħa tal-pajjiżi tal-Vant. Huwa importanti li ċaqliq mill-Vant tal-Ponent ma jissax biex hemmhekk jgawdu aktar minn servizzi soċjali imma biex jaqilgħu pagi aħjar. għaliex anka fl-ħar mill-aħħar qed naraw sitwazzjoni fejn is-servizzi jiswew l-istess kemm fil-ponent u kemm fil-vant. Hawnhekk jekk ikonna l-istati membri l-iktar eh, foqra illi ma jżamux mal-pass ser ikonna eh, mewġa ta' migrazzjoni u ikonna din l-esperienza ta' brain drain kif qed naraw anke minnaħa ta' l-barra mill-Unjoni Ewropea refugee crisis, 96% of those who come to the UK are economic. Jisibaw <laughs> disan fil-mija, ta' dawk li jiġu fil-Renju Unit huma migranti ekonomiċi. Issa għanna Eh, għanna eh, ħafna minn dawn il-ħaddima eh, blaħiliet fil- fil-nord tal-Ingilterra għanna liktar rata olja ta' għat imħabba din ir-raġuni fil- E, il-problema li dejjem iktar qed jiġu nies fir-Renju Unit. E, imħabba fil-fatt ukoll li l-lingwa Ingliża hija lingwa globali. E, però sadattant il-gvern laburista xorta qed jivvota favur. Issa għanna l-espjegazzjonijiet tal-vot fuq il-ftejm ma' Tunizija. Is-Sinjura Pezera. Grazzi, Sr. President. Saru avvanzi demokratiċi importanti ħafna u l aħħar snin għall-iżviluppa għall-iżvilupp ta' drittijiet tal bidem u demokrazija fil-qasam fil-żona tal-Magreb għalek jahna niduntuhom l-appoċ tagħna u jiena kont favur dawn għal-miżuri ta' kummerċ urġenti mattu mnazija, pero jiena minix lessa li nivvota favur em, favur miżuri protezzjonisti fil-qasam ta' ċertu prodotti bħal per eżempju żejt żebbuġa importanti illi jkun hemm miżuri illi jgħinu u mhux ikunu protezzjonisti. Aħna rridu nejnu lil dawn in-nies biex jiżviluppaw u għalhekk jiena qed nitlob li eh, Tunezija trid ukoll tħares id-drittijiet tal-bniedem fuq l-ogħla livell possibbli u anki il-komunità tal-LGBTI. Grazzi. And the next one will be Mrs. Sen. Is-Sinjura e Serra issa. Grazzi, President. Jena votajt kontra għaliex jiena żgura illi dina setejn il mhix setejn il bdiewa fit-Tunizija u anki jekk se tnaqqas il-prezzijiet u se tagħmel anki ħsara lil pajjiżi tal-nofsinhar tal-Ewropa. Mem lebda garanzija illi dan zejt ta' zebuġa mux se jiġi eh, fl-Ewropa mħabba il social dumping. Manikins. Grazie, President. Mindu tbiddel il-reġim tunizija f'ħames nenilu ilu kien hemm eh, riformi eh, u kien hemm ristrutturazzjoni li waħsar għal progress u hemm xi ftit setturi li huma importanti għall-istat u waħda minnhom hija l-produzzjoni tal ta', żejta zejt ta' zebuġa u jiġu seba l-ikbar produttur ta' zejt ta' zebuġa fid-dinja. E, għandu e-, ikunem e, livell massimu tal-prodotti ta' żejta sepuċa. Grazzi, Polczak. Grazzi, President, jina u kol votajt a favur ta' dan il-rapport u dan mħabba fil-fat bla dubju illi rridu napprezzaw il-progress li għamlet it-Tunizija f'dawn il-ħames snin u jissa hija membru tal-Klab Demokratiku biex ngħidu hekk. U l-apprezzament tal-progress għandu ikun iktar importanti mill-konsiderazzjoni tal-impatt fuq il-produtturi ta' zejt ta' zabuġa. U rridu nejnu l-pajis anki jek dana se jkollu konsekwenzi negativi mħabba l-kummerċiles. Imma jek se nejnu t-Tunizija hija ħaġa aċċettabbli. Sur Kelly, għanti xtaqtej ħaġa fuq dat punt Iva, grazzi. Jina votajt ma' grupp tijaj fuq dan il-rapport. Kif għamlu kol 470 eh, membru wieħor. Dan huwa rapport importanti u għanna natu lajnuna kollha li nistaw l-Tunezija. Dana importanti u kritiku f'din il-fazi, speċjalment minħabba il-pożizzjoni ġeopolitika tagħhom il-Kummissjoni dottat proposta regolament għal um, tarif kwota unilaterali għat um, Tunezija. Da jagħmel sens għaliex għandna sa miljon ruħi li huma impjegati b'mod dirett jew indirett fil-produzzjoni ta' żejt ta' żebbuġa tajjeb ukoll li jkollna evalwazzjoni ta' impatt f'nofs it-terminu biex nara kif ħajkun l-impatt fuq il-manifatturi tagħna ta' żejt ta' sabbuġa fl-Ewropa u jekk naraw li hemm impatt imbagħad nieħdu miżuri. Grazzi ngħaddu issa għal punt li jmiss ir-rapport fuq is-semestru Ewropew għal politika ekonomika Sinjura Morvej fidejk. Fil-fatt ma tantx hemm bidla fin-nies illi nies jitkellmu jajtu hawnhekk jiena ma nistax nitkellem meta jkun hemm nies jitkelmu jitkellmu jfixkluni għalek jekk joġobkom isolbu lin-nies biex min irid jitkellem joħroġ mis-sala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 Jina xtaqt nitlob lill viċi President sabiex sabiex qed il-possibilità li nuża l-ħin kollu allokata lija, ġifi jek terġa tibda l-arloċ. Naħseb li u importanti li permezz ta' rapport aħna napporġaw l-SMEs u dawk il-negozji tal-familji. Familja partikolari, per eżempju, jixtiequ illi eh, il-negozju tagħhom jibqa' jintiret fil-ġenerazzjonijiet mingħajr ma jkollhom għalfejiet il minn pajjiżhom pereżempju. U hawnhekk eh, għalhekk il-politika ta' tkabbir tieħu in konsiderazzjoni dawn tip ta' elementi. Is-Sur Gonzales. Is-Sur kien sabzi. Grazie ħafna frasina President. Il-tkabbir ekonomiku huwa pilastru tal-eżistenza tal-Unjoni Ewropea u għalek inħoss li dan ir-rapport huwa wieħed ta' min appoġġjah. Irid e ikun hemm skambju ta' idejat, riformi Eh, li jissaħħu u ħafna aspetti li ġu inklużi fosta manka dialogu man l-Parlament Nazzjonali u s-soċjetà ċivili dan jista' jgħin u importanti sabiex naslu għal-anijiet tagħna marbuta ma' tkabbir ekonomiku. Fil-rigward tal-politika fiskali u l-riforma strutturali nindrizzaw ukoll is-suq intern. L-aċċess għas-suq hija xi ħaġa loġika imma m'għandniex Eh, ninsew l-elementi ta' domanda dan huma aspetti importanti ħafna. Mr. Kelly. Mela, jiena naf li kien hemm maġġoranza kbira fil-fatt li votaw favur dan ir-rapport, żewġ terzi tal-Kamra Kien hemm inizjattivi ambizjużi ħafna speċjalment fl-ewwel sena tal-operat fil-qasam ta' tkabbir u l-impjiegi anki biex ikun hemm ġustizzja soċjali u konverġenza hemm bżonn ovvjament li jkun hemm iktar investiment, li jkun hemm er, ristrutturazzjoni riformulazzjoni strutturali u politika fiskali l-impenn tagħna hawnhekk ukoll nippruvaw innaqsu l-livell kbir ta' qatt, speċjalment dak fuq tul ta' żmien u fost iż-żgħażagħ. Jekk irrexxinna nagħmlu dan kollu, allura tassew ikollna suċċess. Grazzi għas-semestru Ewropew fil-qasam tal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika issa sur Suvik l-ewwel kelim. Grazzi ħafna, sfortunatament kolli ngħid illi dan ir-rapport fuq it-kabbi tal-Unjoni Ewropea mhuwiex wieħed tajjeb. Qed naraw kritika kontra l-tħaddim illegali tal-persuni fl-istess ħin qed naraw ehm, komplikazzjoni tal-proċess biex wieħed iħaddem in-nies, jiġifieri Dawn elementi għandhom ikunu indirizzati bis-serjetà permezz dan ir-rapporti qed naraw numru ta' miżuri wkoll proposti illi qed ikom ħajkomplu jżidu anka d-djun tal-pajjiż. Il-livelli għolja tal-qatt u anka il-pagi minimi eh, baxxi jridu jittilaw il-politika ekonomika hawnhekk ma jeħtiġelix biss eh, il-produzzjoni ta' rapporti imma wkoll li fil-realtà jkollna iktar aċċess, iktar libertà u iktar eh, inklużjoni. Hawnhekk qed nitkellmu fuq eh, in-nies qed nitkellmu fuq il-ħajja tan-nies, qed nitkellmu fuq nies li għadhom qed jgħixu Eh, f'pajjiżhom x'qed norbot ma' eh, l-istorja kontat ngħid qabel fej kellna negozjant illi għandu n-negozju tiegħu mhux xi kumpanija multinazzjonali u ma jixtiequ li negozju jibqa tal-familja u aħna nixtiequ illi nejnu napoġġaw li dawn it-tip ta' familji. F'dan it-tieni rapport qed nitkellmu fuq l-element soċjali u dimensjoni ta' kompetizzjoni. Jekk in-nies ikun qed jaħdmu f'negozju tal-familja qed jiltaqgħu ħafna problemi. Nitkellmu fuq il-qat imma f'dawn is-sitwazzjoni dawn it-tip ta' negozju tal-familja jagħmlu minn kollox sabiex il-qatt ma jkunx fosthom u jippruvaw e, e, komplu jmexxu negozju tagħhom aħna nixtiequ li nappoġġawhom jisa jkunu e, nisa li għadhom żgħar jew anke ta' avanzata. Grazzi ħafna. Aħna jekk nappoġġaw il-politika ta' riforma u l-miżuri anka fil-favur il-saħħa, il-child care, dawn huma miżuri ta' min nappoġġaw u meħtieġ li l-Unjoni Ewropea kollha kemmi u anka l-pajjiż tiegħi jadottaw dan it-tip ta' approċċ. Jekk aħna nitkellmu b'mod istituzzjonali fejn aħna nitilfu l-kontatt uh, mar realtà u mustar naslu riżultati tajbin. Bat għandna tfal, li huma l-isba ħaġa fil-ħajja tagħna, rridu nagħmlu minn kollha sabiex huma jikbru mod tajb ikunu kuntenti u b'saħħithom. U importanti li dawn id-deċiżjonijiet tagħna jħallu dan l-effett wara kien nappoġġu dawn il-miżuri. Minkejja Il-tendenza pozittiva tkabbir ekonomiku xorta tem differenzi kbar bej l-Istati membri kif ukoll problemi strutturali fil-qasam tax-xogħol. Għanna iżjed minn 20% tal qat fost iż-żgħażagħ u anki il qat fuq tul ta' żmien li rdoppja f'dawn l-aħħar snin li wassal għal riskju serju ta' faqar u esklużjoni soċjali fiċ-soċjetà tagħna u ħela tal-kapital u uman. Għalhekk jiena nilqa l-fatt li r-rapport qed jitlob għal iktar riformi strutturali u għal iktar investiment fil-kapital uman sabiex ikun hemm ekonomiji iżjed reżiljenti u suq uman iktar iktar b'saħħtu. Grazzi. The last one. Grazzi, u l-aħħar huwa Surman. Is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali ma tistax tkun maqtuwa mir realtà li xinkella se nkomplu ntellaw iċ-ċifri ta' qatt. Idu naraw illi permess tal miżuri politiċi tagħna nwaqqgħu dawn ir-rati ta' qatt, il-garanzija taż-żgħażagħ u tal-impjieg u dawn it-tip ta' inizjattivi li jkunu implementati b'tali mod li l-Istati membri jkunu jistgħu japplikaw il-metodi tagħhom għanna miljoni ta' zazah illi qed jippruvaw jaċċessaw it-taħriċ u l-edukazzjoni ulterjuri. L-indikaturi u koll jiridu jippermettu illi kunem it-tisħiħ ta' l-indikaturi ekonomiċi hemm bżonn ta' analiżi speċifika ta' kull stat membru skont is-sitwazzjoni tiegħu. Il-qatt, l-esklużjoni soċjali, Dawn huma elementi li aħna rridu niġġieldu kontrihom sabiex nuru l-Unjoni Ewropea taħdem bi spiritu ta' umanità fis-soċjetà. Grazzi. Issa il-punt li miss huwa r rapport ta' Katrin Stieler il-governanza ta' suq intern fil-semestru Ewropew u l-ewwel nisimgħu mingħand is-Sinjora Morvaj. Aziz kollegi, xtaqt nġbor dizzjonarju illi jippreżenta t terminoloġija tal-Unjoni Ewropea u fejn nispjegaw pereżempju x'inhu s-suq waħdini imma mill-perspettiva tal- uh, ewropa europa ċentrali u tal-Vant, aħna nħossu li dan ifisser illi l-investituri tal-ponent jihdunna l-aħjar ħaddiema, jużawna l-aħjar art, Tali mod illi aħna pereżempju lill franċiżi u l-Ġermaniżi intuhom kull opportunità nċedulam kollox u nadulam dak kollu li huwa possibbli li jsir anka mill-lat ta' negozjanti ta' pajjiżna stess naħseb illi nistgħu nitkellmu fuq suq waħdini meta l intrapredituri Ungariżi ikollhom l-istess possibiltajiet bħal m'għandhom dawk tal-punent fl-Ungarija stess. Għamna kan itkellmu fuq kolonizzazzjoni. Kastib svarigi xeja juma, laj irutu. Grazzi. Xinu importanti għawnek f'dan il-rapport li tikkonna perspettiva ta' trasparenza hawnhekk. Dan huwa l-iktar element importanti sistemi ta' standards li jiġġeddu u anka t teknoloġija tkun użata mod iktar attiv. U importanti ħafna illi ikunem għarfin reċiproku, rispett reċiproku sabiex ikunu nistaw imexxu dan kollu bċertu sens. U importanti li kunem uh, eh, tħaddim tajjeb ta' suq internu anka ta' stazzjoni b'mod ġust sabiex anka nippermettu tħaddim tajjeb ta' suq il-kompetenzi mandomx uh, eh, jitwarbu u jkun għardu pjar ta' xogħol. Grazzi President. Jiena appoġġajt dan ir-rapport fuq is-suq intern tal-Unjoni Ewropea. Jiena nikkonsidrah is-suq intern eh, wieħed mill-iktar l-ikbar kisbiet ta' integrazzjoni Ewropea u jekk 28 membri jistgħu jikkooperaw bejnietom e ħaġa eċċellenti anki dawk li ma jappoġġawx l-integrazzjoni ulterjuri. Għandhom eh, xorta jikonsideraw li suq internu avantaġġ għal negozju għal ċittadinu jiena nħoss li anki fil-futur nkunu nistgħu neħu kull xkill li jeżisti fuq is-suq intern u jiena naħseb li tkun ħaġa eċċellenti kieku nkunu nistgħu ninfurzaw ċerti aspetti tal-suq intern digitali u anki aspetti eh, ta' eh, ta' kwistjonijiet transkonfinali tal-bejħ fuq l-internet kif ukoll il-geoblocking. Jekk aħna insaħħu su interni nkunu nistgħu ntejbu wkoll l-ekonomija tagħna. Grazzi. Grazzi, Sinjura President. Polċa kiena u kolli votajt a favur tar rapport u dan għaliex il-suq intern u valur fondamentali tal-integrazzjoni Ewropea wara snin u hija motivazzjoni kbira għal kumpaniji u ċittadini u għal gvernijiet biex jinsistu li jkun hemm dejjem iktar integrazzjoni. Jiena nixtieq nisħaq fuq il-fatt li rapport jitkellem fuq terminoloġiji eh, bħal kompetitività dejjem ikbar investimenti, innovazzjoni. Il-politika ta' koeżjoni hija parti tal-suq internu kollax eh, tkattar il-tkabbir U dawnu ma kollha valuri <clears throat> illi grazzi għalihom valla pena inkomplu naħdmu fis-suq intern jekk is-suq jaħdem se jġib il-tkabbir u l-impjegi wkoll. Issa ngħadu għal punt li miss ċoħe il-ftuħ ta' negozjati għal ftejim ta' kommerċi l-Unjoni Ewropea u eh, Tunizija. Nibtibda Sinjura Morvaj. Mela, ħanżit kalm oħra fil-dizzjonarju tiegħi. Xi jfisser il-negozju ħieles? Dan ifisser illi jkun hemm kompetittività ħielsa fejn kull pajjiż involuti kollu l-istess livell ta' salari fejn l prezzijiet u l-ispejjeż jonqsu u fir-rigward ta' l-agrikoltura nispiċċaw li l-intrapriżi żgħar eh, jitmermru jispiċaw fil-xej u kullħat imur jiex fil-belt. Imma għal tifel ma mustar jifhem il-loġika ta' għalfej aħna art li hija eh, tant il-bot nieħdu prodotti minna u nibatuha minna ħal-oħra tad-dinja. il-fat li inkabru prodotti mingħajr pestiċidi mingħajr veleno naħseb illi jagħmel ħafna iktar sens ikun nippromovu il-prodotti reġjonali. Grazzi ħafna, Sinjar President. Mod storiku l-Ewropa u t-Tunezija kellhom relazzjonijiet attiv, relazzjoni attiva ħafna. Qed naħdmu sabiex ikun hemm intensifikazzjoni ta' dan kien hemm anke tibdil mingħata tal gvern u huma msieħba importanti ħafna mod partikolari mill-lat tal-agrikoltura. Naħseb illi huwa l-moment sabiex nagħmlu pass ieħor sabiex nimxu mal pjanta azzjoni fir rigward tal-FTA u neħdu konsiderazzjoni f'dan il-kontest illi fi 17 ta' Marzu ikun kien hemm il-laqgħa tal-Kunsill sabiex anka jiġu intensifikati dawn it-tip ta' relazzjonijiet anka mal-pajjiżi tal-Mediterran. Grazzi. Grazzi għal darbohra. Jiena votajt mal-grupp fuq dawn il-proposti. B'ħafna maġġoranza kbira. 73 fu favur u 120 kontra. Huma importanti dawn il-ftejmit ma' ħafna pajjiżi illi butajna fuqhom. U ħaġa tajba li konna rapport bħal dan ma' Tunizija. Ma naħsibx li dinja kontroversjali bħala bħal oħrajn, per eżempju TTIP fejn kien hemm ħafna almenti u kontroversja. Però ma Tunizija ħaġa tajba ra nimxu fuq dan. U kif qalet s-sinjera Morva jridu noqogħdu attenti biex ma noħolqux problemi mal-bidja tagħna fl-Ewropa meta nagħmlu dan ftejn ma' pajjiżi oħrajn. Grazzi. Issa. Inkomplu. Fuq attivitajiet ta' l-Ombudsman Grazzi ħafna. Nixtieq nitlob il-kollegi sabiex jagħmlu pass il-qoddim u jaraw ftit hawnhekk fis-sala kemm aħna eh, preżenti. Anzi, immaġinaw illi tkun qegħdin fuq xtajta taraw eh, ħames minn nies li forsi jkunu qegħdin qed jerqu tittażel il-min se salva. X'tagħmlu f'dak il-każ? Għandikom eżempju ieħor. Ħames minn nies li ma titolati għal l-istatus ta' refuġjat ħaqhom il-protezzjoni u aħna nqogħdu naħsbuha fuq li ma tip ta' deċiżjoni għana nieħdu, aħna minnata l-Ungarija ma flimkien ma ħafna pajizi oħra ta' l-Unjoni Ewropea nħossu illi nistaw nifmu il-ħajja ibsa tal-immigranti, dan kollu nifmuh imma fl-istess ħin iridu napoġġaw lill-ċittadini tagħna. Għaliex dawn huma preżenti hawnhekk qudiemna naħseb li din hija deċiżjoni morali li dejjem għandna żomm qudiem għajnejna. Grazzi, jina votajt favur dan ir-rapport illi jiddiskrivi fid-dettall l-attivitajiet ta' l-Ombudsman tassew kuntent illi għaw ħafna iktar attivitajiet inklużi issa fir-rapport u hemm dejjem iżjed eh, reazzjoni pożittiva min-naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej fil rigward ta' dana il-rekomandazzjonijiet. 80% tal elmenti kollha li waslu qoddim l-ombudsman ittieħdu konsiderazzjoni kważi 80% fil-fatt, baqa' 22% fil-verità li qed jiġu naħdmu fuqhom. Imma importanti ħafna naħseb għaliex in-nies jistgħu jindirizzaw lill ombudsman anki online issa permezz tal-website Din hija ħaġa tajba ferm. U nittama illi inkomplu sejrinek. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President. Naħseb illi huwa importanti li kull ċittadin jiġilet għall interessi tiegħu għal dak li huwa bidritt tiegħu u naħseb illi kulħadd hawnhekk jaqbel illi Anka l-Ombudsman għandu rwol f'dan kollu naħseb illi b'mod partikolari fl-2014 rajna punti kruċjali li jduru mal-drittijiet fundamentali u anke l-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll il-parteċipazzjoni taċ ċittadin fil ħolqien tal-politika dawn huma elementi kruċjali bejn 20 u 30% tal- Eh, l menti daħlu minħabba eh, nuqqas ta' trasparenza. U importanti illi l-aċċess ma jkunx limitat imma fir rigward ta' TTIP ma nistax nifhem eżattament x'għandha tkun x'għandu jkun ir-raġunament fir rigward ta' klassifikazzjoni. Grazzi għal darboħra sew kuntent li nista' ngħid fuq dan is-suġġett għaliex. Sinjura O'Reilly hija Irlandiża u għamlet ħafna xogħol eċċellenti fil-kariga tagħha f'sena waħda biss l-2014 fil-fatt kien hemm 2163 il-ment u wi jisithom kollha dawn fid-dettall u nexxila ssib soluzzjoni għal ħafna minnhom. F'xi każijiet qalet ukoll kolla ħad toħroġ opinjoni u f'każijiet oħra ħadet deċiżjoni. Għalhekk jiena tassew kuntent illa ħajkun hemm strateġija għal ħames snin għall-Ombudsman. Naħseb li ħad tkun kapaċi wkoll tiftaħ l-evalwazzjonijiet. Naħseb li xogħol allura li qed isiru eċċellenti u għal darba oħra nixtieq ehm, nifirħilhom ta' dan. U nirringrazzja lilek ukoll għax-xogħol li kont qed tagħmel inti illum bħala President kompli għaddejja hekk. Thanks. And now we will move. Tajjeb, u issa ħaddu għal punt li mess. Il-rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew. Is-Sur Sulik.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 sabiex ikonna ir-rapporti fidejna. Naħseb li l-element ewlieni hawnhekk huwa li għandna s-sur Draghi li għati prova immaxi dal-bastiment imma wassal sabiex għarrovina tal-euro. Naħseb li qed jinħlew ħafna flus u ma naħsibx li nista' nsib xi motiva biex nesprimi din l-idea. Naħseb illi il- il-moneta titla fil-valur tagħha u hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa. Il-politika tal-ECB hija possibbli għaliex qed nagħtu lok għal din is-sistema ta' votazzjoni daqstant assurda. Grazie ħafna, Signor President mill-2008-2009 rajna l-kriżi finanzjarja u għadna tinsoffru minna din anka llum il-ġurnata. Qed naraw żviluppi ġodda fuq il-livell internazzjonali. illi anka qed jaffattwaw il-situazzjoni interna tal-Unjoni Ewropea. U tajjeb li aħna nindirizzaw dak l-elementi li jistgħu jajnuna ninqalgħu minn din is-sitwazzjoni huwa importanti li nindirizzaw l-elementi ta' kreditu u anka s sistemi ta' self l-istati membri. Nisibi huwa meħtieġ illi jara li s-sitwazzjoni tkun taħt kontroll u fil-pajjiż tiegħi qed naraw diviżjoni dejjem ikbar bej uh, dawk li huma foqra dawk li huma senjuri ma naħsibx li dan huwa l-approċċ li għana nibqgħu għadajem bih. Issa għan niftħu negozjati tal-efta s sinjura Murfej. Természetesen essa a eh, szabadkereskedelmi megalapodax sem. Iva, ovvjament jiena ma votajċ favur dan ir-rapport. Kull FTA huwa espressjoni ta' xi spirtu ta' xi fatat li qed jipprova jdur magħna kullimkien u nippruvaw ntuħ ħafna attenzjoni wkoll. Naħseb illi qed nippruva nagħtu l-impressjoni li permezz dan kollu aħna nistgħu niksbu ktar profitt iktar flejjes. Aħna naħseb illi jridu npoġġu n-nies fil-qalba ta' dan kollu, irridu nżommu qoddu għajnejna x'inhu tajjeb għal bniedem għan natura għal komunità. Dawk illi jippruvaw ah, jikkomunikaw magħna u jarawna hawnhekk jispiċċaw jifrustraw ruħna għaliex qed jaraw li anke pereżempju qegħdin forsi sitt minn nisa u ġew li ma min qed nitkellmu aħna hawnhekk. Il-kollega tiegħi għalli li forsi għanna nqoddu attenti għal dak li nitkellmu fuq hawnhekk fuq dak li nitkellem jien forsi il-kummerċ ħieles għanna ntuħ l-element pozittiv tiegħu, però naħseb illi hawnhekk wasalna f'paradigma. Forsi nista nibda daqxej il-verżjoni niprofa nkun pozittiva u xaq nisħaq imma fuq il-punt illi rridu npoġġu n-nies fil-qalba ta' dawn id-diskussjonijiet u mhux il-flus. Grazie ħafna Signor President. Jekk uh, naraw pajjiżi tal-Awstralja u Nizilja nirrealizzaw kemm huma l-bot minna ġeografikament. Imma sa mill-bidu tal-2000 dejjem saħħaħna iktar il-kuntatti magħhom għaddejnija mal-parti tal-ponent tad-dinja. Huma qed jippruvaw isaħħu jiddiversifikaw ir-relazzjonijiet kummerċjali tagħhom u l-istrutturi ekonomiċi u amministrattivi qegħdin jittejbu dan kollu jista' jressaqna viċin xulxin mhix ħaġa impossibbli. Mod partikolari jekk aħna nindirizzaw l-element ta', ta regolamentazzjoni. Jina nilqa kolunkol ftejim ma' dawn il-pajizi. Il-FTAs ma' demokrazija ħrajn eh, nħamluha spiss imma hekk kif aħna eh, aħna issa li qegħdin nimxu fit-triq partikolari tal-Renju Unit, dan il-pajjiż semit ma' pajjiżi tal-Commonwealth iktar importanti l-Euroxettiċi jemnu koll ma' partikolari u negozjati mal-Kanada fil fadġa u konklużi u s-sammixi lejn il-proċess ta' ratifika. it titi padu għaddej u għamnek insibu ruħna f'sitwazzjoni fejn qegħdin ninnegozjaw mal-Awstralja u New Zealand u hemm entużjażmu wkoll għal ħaġa simili mal-Indja. Ir-Unjoni Ewropea mhix qed iżżomm lil Renju Unit milli milli jinnegozja ma' pajjiżi tal-Commonwealth u aħna ikun ħafna ħjara lina bħala Renju Unit fil-fatt li nkunu parti mill-Unjoni Ewropea għaliex rajna li pereżempju l-Kanada mlet konċessjonijiet mal-Unjoni Ewropea li laqas bissamlitom mal-Istati Uniti u m'għandix dubju li anke dal semmit mal-Awstralja u New Zealand ħajkunu b'ta benefiċċju għar-Renju Unit. Grazzi ngħaddu issa għal kwistjoni tal-annimali domestiċi l-ewwel kellim is-Sur Dennis Macker. Thank you, voorzitter. Wel, huis... Grazie, president. L-annimali iġibu l-kontentezza lil-persuni. Però ħafna minnhom daw jiġu kontrabandati u qegħdin jagħmlu konsegwenzi kbar fuq il-benessri tagħhom, iridu nirreġistrawhom dawn l-annimali u dinja essenzjali. Et naraw li l-Ewropa edha fuq qudiem fir-reġistrazzjoni tal-tates u klib biex l-animali li jiġru fit-toroq ikunu jistaw jerġaw moru lura lejn eh, sidom u, nevitaw li kunem oħrajn. Hemm bżonn nagħmlu azzjoni Ewropea jekk ikolna reġistrazzjoni obbligatorja mingħajr eh, sistemi differenti eh, inkunu qegħdin namlu ħafna il-qudiem fl-interess tal-annimali tagħna. Pospisil. <clears throat> Grazie, President. Jina votajt favur u jina kontent li adottajna rezoluzzjoni li ħadd wassal għal reġistru uniku ta', ta tisukli fl-Europa. Setejn anki il-ġlida kontra il-kontrabandu u tortura ta' dawn l-animali. Miex sempliciment burokrazija zejda, imma protezzjoni tal-animali illi mod partikolari fl-Europa ċentrali edin ċentri ta' riproduzzjoni b'mod illegali u dawn l animali sfortunati illi jiexu ħajja krudila u umbat jesportawom lejn l europa tal-Punent. Jekk jekk dawn l-animali jkunu reġistrati, allura id-destin tagħhom ikun iktar rispettatu protett. Unkunu nistgħu proteġu bħala persuni u mhux bħala oġġetti. Isur e sur Manikins. Grazzi, ħafna sena President, uh, l-animali domestiċi huma parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum parti mill-familja huma ħbib tagħna jgħinuna forsi għal ċertu nies huma l-unika ħbib li huma għandhom ħafna nies m'għandhom il-biskli poqtates bħala animali domestiċi bħala pets imma għandhom il-hamsters imma għandhom ukoll il-kokkodrilli u srib pereżempju. Aħna nitkellmu fuq il-pet standard, il-kelb u l-qattus, imma naħseb illi issa wasal iż-żmien illi dawn il-sistemi ta' reġistrazzjonijiet ikunu standardizzati fl-Istati membri u anka jinfetħu għal uh, tipi ta' animali differenti b'dan il-mod aħna nkunu qed nindirizzaw ukoll problemi ta' uh, traffikar tal annimali Dini, issa se nitkellmu fuq is-sitwazzjoni umanitarja fil-Yemen. Signora Morvaji. Grazie ħafna, Iva, wara illi jiena tkellimt mod daqstant negattiv, għan nitkellem mod pozittiv issa fuq dan ir-rapport. Jiena nħoss illi hemm il-ħsieb, hemm l skola ta' ħsieb li l-Unjoni Ewropea sassa dejjem nediet mezzi illi minħabba uh, situazzjonijiet li nqalaw Eh, f'ċertu pajjiżi minħabba gwerra, dawn il-persuni kun qed jaħarbu minn pajjiżhom aħna nilqawhom eh, fil-pajjiż tagħna. Issa jekk ikun hemm pajjiż bħall-Ungerija pereżempju illi jirrifjutom jaqla ħafna kritika mill-kumplament tal-pajjiżi. Fir-rigward ta' dan ir-rapport ta' situazzjoni umanitarja fil-Yemen bdejna fl-aħħar nindirizzaw l-oriġini ta' dan it-tip ta' problemi hawnhekk qed nuru illi il-poter militari u dak kollu li qed jiġri fil-Yemen qed iwassal għal sitwazzjoni interna ta' katastrofi. Aħna qed nikkritikaw ukoll l-Arabja Sawdita u anka l-esportazzjoni relazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma' dawn it-tip ta' pajjiżi. Naħseb illi qegħdin indirizzaw l-oriġini tal-problema u ma nifqux biss mal-kritika illi aħna maħniex nilqaw lir-refuġġjati. Manikin. Skajdus ka jemena jew għadu desnitiem bija. Grazie ħafna Sra. President u għacċar illi il-Jemen ilu għal snin sħaħ fost li fqar pajizi tal-zona tal-pajizi għarab għal snin rajna illi situazzjoni marja tal-lar u mux għall ħjar U l-intervent reċenti tal-Arabja Saudita u l-appoċ tal-Iran f'dan kollu wasal għal sitwazzjoni prekarja, għal sitwazzjoni ħafna qar milli diġà kellna. M'hemmx il-perspettiva li tinkludi l-element militari, l-użu tal-armi u sabiex is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen tittejjeb u importanti ħafna illi l-Unjoni Ewropea twetta embargo reali anke kontra eh, l-Arabja Saudita għalhekk nappoġġa dan ir-rapport. Il-minuti tal-seduta se tkun eh, eh, prezentata l-Parlament fil-bidu tal-seduta li jmiss u u jiena se nisottometti ir-riżoluzzjonijiet tal-lum l